Il-konferenza tal-presidenti dal-ħodu waqt il-laqa skont għannes 16 ikkonsidrat is-smieħ tal- komissarju nominat Ingliż u dikjaratu malu il-kandidat issa se jitpoġġa l-plenarja bħala konsens u skont regola 152 tnejn illi il-vot fuq il-komissarju nominat jiġi miżjut mal-ħin tal-votazzjoni tal-luma u xaħat li oġġezzjona għal dan? Le, mux il-kas u allura il-vot se jittieħed mill-ewwel. Yeah.